start. Okay. Um. Signori, ser nibdaw bil-laqa tagħna. Il-punt fuq l-aġenda tagħna li miss huwa punt sitta titjib fil-governanza ekonomika u l-qafas ta' stabilità tal-Unjoni mod partikolari taż-żona euro. Ir-rapporter huwa is-sur eh, Fio u għamel dokument ta' hidma sur feo jek joġbok i prezentalna id-dokument. Muito brigad, signora Presidente. Grazie, Presidente. Primeira troca de pontos de, pontos de vista F'dan l-ewwel skambju ta' femiet dwar ir-rapport marbut mal gvernanza ekonomika u l-istabilità finanzjarja meħtieġa partikolari fih dan iż-żona euro. Nixtieq nibda billi infakkarkom il-punt ta' tluq ta' dan ir-rapport, iġifieri kriżi finanzjarja internazzjonali illi kellha konsegwenzi fl-Ewropa. U illi waslitna għal konklużjoni illi razzjoni tal-Unjoni u ta' zona euro kienet waħda bil-mod, illi saret bil-mod Ġifiri ma kienx biżejjed effettiva u l-ewwel punt li nixtieq nisħaq huwa dan. Ġifiri din il-kriżi rridu ninterpretaw rridu naraw bħala okkażjoni, bħala waqt, bħala opportunità biex aħna narġaw nevalwaw mill-ġdid b'mod ta' sew dettaljat bosta proċeduri biex aħna namlu progressi f'xi oqsma. F'Mejju ta' din is-sena il-Kummissjoni għamlet komunikazzjoni fuq livell tal-Kunsill inħoloq task force, ħolqot task force u ovvjament il-Parlament irrid jieħu sehem f'dawn id-diskussjonijiet. Irrid ikollu pożizzjoni ċara u tonda u pożizzjoni solida soda. U jiena naħseb li dan irrid jiġri b'mod indipendenti ikunu xikunu l-qaddiet tal-partiti, l-pozizjonijiet tal-partiti fil-taħdidiet marbuta ma' min fuq livell istituzzjonali irrit ikun fil-qalba ta' din il-kwistjoni. il possibilita eh, l-azliet federalisti ta' xuhud u daw koħrajn dawn kollhom ma differenti. Forsi fil-Parlament Ewropew aktar mill istituzzjonijiet oħra aħna irridu nagħtu tweġiba ċara, solida. Dwar dan, jiena naħseb illi l-Parlament jista' jkollu pożizzjoni b'saħħitha. X'inhuma l-isfidi li aħna rridu nindirizzaw? Il-bieraħ kien hemm il-laqa mal-President Trisha U aħna iddiskutejna dwar it-tmexxija ekonomika. X'inhi din it-tmexxija ekonomika? Jiena nista' diġà ngħidilkom diġa' nista' nwedkom li il-rapport mux se jkun xi dokument teoriku biex aħna nippruvaw insibu soluzzjoni. Iżda se jiġbor fih azzjonijiet konkreti hemm fuq medda sira ta' żmien, muħut fuq medda twila ta' żmien. Uħud illi nistgħu nadottaw f'dan ir-rigward, f'din il-perspettiva. sa' f'dak li għandu xjaqsa mi żmien Asira aħna ma rridux ninsew il-ħtieġa illi aħna naġixxu fih dan it-Trattat tal-Unjoni Ewropea, ġifieri għandna l-ewwel sfida illi hija marbuta mal leġislazzjoni sekondarja. dik il-leġislazzjoni illi ser toħroġ minn dan. Biex nidħlu aktar fid-dettal dwar dawn l-isfidi li aħna irridu nindirizzaw, il-gvernanza ekonomika trid taġixxi fiż-żona euro. Trid tkun imsejsa fuq l-Unjoni Ewropea u 27 stat membru. Irrid ikollha wkoll xi aspetti partikolari illi irridu irridu narawhom fiż-żona euro. Sfida oħra fuq livell ta' istituzzjonijiet hija din. Ġifieri li ma ser tkun l-istituzzjoni li ser ikollha rwol ewlieni. Jiena naħseb illi ser tkun il-Kummissjoni. Jiena naħseb illi fuq medda qasira ta' żmien mhux ġan nivozzjonijiet fuq livell istituzzjonali ġifiri li jkun hemm tibdilliet tal-ħol inta istituzzjonijiet ġodda dan għaliex jiena naħseb illi l-aktar ħaġa importanti huwa l-fatt illi aħna nisħu fuq il-mod maġġel illi biħana naġixxu. Mbagħad fir-rapport hemm referenza wkoll għal miżuri ta' prevenzjoni dwar il-kwistjoni ta' deficit tal-budget u anke fir-rigward tad-dejn. Ir-rwol tad-dejn pubbliku ma nistgħux ninsew. Dejjem kien hemm diskussjonijiet importanti dwar il-deficit, dwar il-ħtieġa illi narġaw, norganizzaw mill-ġdid il-deficit u sfortunatament insejna id-dejn pubbliku għal daqstan din hija lezzjoni importanti, din hija talim importanti li raħna rridu nieħdu għal ġejjin, irridu narġaw nibdew niddiskutu fuq ir-rwol tad-dejn pubbliku tal-bosta pajjiżi u r-rwol illi dan id-dejn pubbliku għandu fl-ambitu tal-Unjoni. Sfida oħra hija marbuta ma' riformi strutturali. Ilna nitkellmu ħafna dwar dawn ir-riformi dwar il-ħtieġa illi jkun hemm kompetittività akbar. Iżda jkolli ngħid b'mod ċar illi s'issa il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir kien l-iktar marbut ma l-istabilità imma mhux daqshekk ma tkabbir. Jiġifieri id-dimensjoni ta' tkabbir xifti tinsejnija. U din hija l-ikbar sfida illi l-Unjoni Ewropea jrid ikollha l-ġejjieni. Irdu naraw ukoll il-ħtieġa li nevalwaw b'mod konkret riformi strutturali. Issa f'ħafna pajjiżi ovvjament jina se tkellem dwar tiegħi li nafu sew aħna qegħdin nadottaw bosta miżuri ta' austerità li huma miżuri ċari. Jiġifieri qegħdin inżidu it-taxxi kif ukoll qegħdin naraw it-tnaqqis fil-għajnuniet soċjali irridu nirriflettu sew fuq dan it-tip ta' miżuri. Forsi irridu narġgħu nibbilanċjawhom mill-ġdid b'ċertu proposti konkreti għat kabbir tal-ekonomija tagħna. U dan huwa l-akbaran illi aħna il kolanna Umbat, ovvjament, għandna din il-gvernanza ekonomika. Fija jrid konna aktar trasparenza Jednu kunna fux qed jiġri u għalhekk ir-rwol tal-Parlament fir ta' dan irrit jinbidel. U rridu nisħu aktar dwar, u rridu natu aktar varur. Il-Parlament fir-relazzjoni tiegħu mal-Parlamenti Nazzjonali irrit jiffaċilita din it-trasparenza din l-informazzjoni. Għanna istituzzjonijiet illi fihom huwa diffiċli wieħed ikun jaf ta' bilħaqx qed jiġri. Għal daqstant, skonti ir-rapport trid tagħti messaġġ ċar fir-rigward tal-rwol tal-Parlament Ewropew u rwol tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-ħtieġa illi niggarantixxu trasparenza dejjem akbar u wkoll informazzjoni, tixrid ta' informazzjoni. Ma rridux ukoll ninsew l-aspett tal-istatistika f'dan ir-rapport. U importanti illi naraw x'għandhom xi jgħidu l-kollegi għal daqstant jiena sejjer nala din l-introduzzjoni tiegħi għaliex aħna il-koll inħossu illi il-Parlament Ewropew irrit ikollu intervent b'saħħtu u jkun koeżiv fir-rigward tal-gvernanza ekonomika. Jiena naħseb illi huwa possibbli illi dan jitwetta. L-għajnuna ta' kulħadd ser, sera tkun essenzjali u meħtieġa għal dan ir-raġu għal din ir-raġuni jiena issa nixtieq nisma' ser f'dan l-ispirtu fir-rigward ta' dan għaliex il-kriżi toħloq opportunitajiet ġodda, okkażjonijiet ġodda, l-Unjoni Ewropea trid tisfrutta dan l-okkażjonijiet u l-Parlament Ewropew irid jagħti l-kontribut tiegħu fejn hu possibbli. Grazzi. Grazzi, ser naddu għal xedawra. Grazzi ħafna. Komplimentar u. Grazzi. Jiena nixtieq nifraħ lill-Onorevoli Diego Feo għaliex fl-ewwel skambju ta' femmit huwa diġà prezentan l-ewwel verżjoni, verżjoni preliminari. Ovvjament, il-ħin bejn din l-ewwel diskussjoni u l-preżentazzjoni tal-ewwel verżjoni huwa wieħed qasir ħafna. Jiena naf u dan xtaqt ngħidu b'mod pubbliku illi fuq perjodu qasir ta' żmien aħna diġà rajna bażi tajba ħafna għal dan ir-rapport. Minnaħa naħseb illi tinja xi ħaġa importanti immens għaliex propju huwa l-ħin fuqtu biex aħna niżguraw illi il-Parlament jagħti daqatit biex jgħin biex jissejsu il bazijiet tajbin fih dan il-politika ekonomika li għamlu parti mill-Unjoni Ewropea u kol għal koordinazzjoni tagħhom biex aħna u qrib gvernanza ekonomika tal-Ewropa illum aktar minn qatt qabel dan huwa meħtieġ u jiena nħoss illi ir-rwol tal-Parlament Ewropew jista' jkun wieħed essenzjali, wieħed ewlieni f'dan ir-rigward. biex aħna nevitaw illi kunem din il-nuqqas tarida minn ċertu pajjiżi għal daqstant u importanti li rapport ikun b'saħħtu u bbażat fuq kunsens mifrux. It-tieni suġġeriment huwa marbut ma' dan l-ispirtu taftuħ fir rigward tal-lanijiet minkejja differenzi, diverġenzi li hemm bejnietna. Aħna ovvjament naqsmu dan l-ispirtu bejnietna iżda u importanti il l-Parlament ikollu pożizzjoni b'saħħitha, pożizzjoni determinata. U biex nilħu konsens f'ċertu waqtiet, u dan huwa wieħed minnhom, wieħed minn dawn il-waqtiet, huwa importanti li aħna nilħu dan il-konsens. Jiena naħseb illi dan ir-rapport jitratta bosta punti f'dak li għandu xaqsam il-grupp tiegħi jiena personalment interessat ħafna f'dawn l-aspetti l-idea illi ikonna miżuri ta' prevenzjoni narġaw niksbu bilanċ bej il-deficit u d-dejn u dwar l-importanza li nagħtu xi element jew ieħor kif ukoll tħassib illi huwa marbut ma' diskussjoni fuq suġġetti illi varjaw mhux biss fuq livell politiku ma anke dwar oqsma moħra. Mbagħad il-ħtieġa illi naraw din id-dimensjoni ta' tkabbir li naraw li huma il-limiti. X'fiha kon ir-riforma, din ir-riforma strutturali saret jisa xi motto, jisa xi slogan minar ma nafu dwar xie xie qegħdin nitkellmu mbagħad hemm l-aspett marbut ma' trasparenza. Ma kemm huma minnhom il-data, l-istatistika li konna fl-aħħar parti tar-rapport nitkellmu dwar l-istrumenti b'mod ċar. Issa jina ma rridx eh, noqgħod nitkellem fid-dettall dwar kollox nista' nitkellem b'mod bilaterali ma' rapporter. U jiena ser naġixxi b'dan l-ispirtu, l-istess spirtu tal li għandu dan il-dokument fl-ewwel u fit-tieni parti forsi rridu narġaw nagħmlu struttura mill-ġdid tas-suġġetti biex ikonna test, ikonna dokument aktar, artikolat aktar ċar u organizzat aħjar. L-ewwel u t-tieni parti dawn iż-żewġ partijiet huma itwal meta mqabla mal-parti mal-partijiet tlieta sa tmienja l-istil ta' tini parti ta' rapport huwa aktar marbut mal-qafas ġuridiku. Fl-ewwel fit-tieni parti jew kella fir-rakkomandazzjoni l-ewwel waħda u t-tieni rakkomandazzjoni forsi rridu niċċaraw nkunu xi ftit aktar preċiżi dak li għandu x'jaqsam ir-rwol illi għandhom l-anijiet illi jridu jikkontrollaw il-variables makroekonomiċi. u kol dawn irridu nabinawhom mal-indikaturi tal-ekonomija reali. Dawn jippermettunna biex aħna naraw x'tip ta' evoluzzjoni hemm dak li għandu xaqsam żewġ fatturi fundamentali fir l-ekonomija reali tkabbir l-impjigi u anke il-qada fir rigward ta' diverġenza u l-konverġenza fiħdan l-Unjoni Ewropea. dak kollu li huwa marbut ma' deficit u id-dejn huwa ir-riżultat ta' din it-tensjoni marbuta mal-ekonomija reali, aspett illi sissa injorajni ftit. Fir-rigward tal-indikaturi fuq medda qasira ta' żmien għal daqstant ma ħsibniex ħafna dwar is-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien. Għal daqstant irridu narġaw infasslu b'mod aktar ċar dawn ir-referenzi kollha. Meta s-saħna naħdmu fuq livell tal-grupp ta' ħidma, il-task force ta' Van Rompuy, il-ħidma li qed issir fir-rabta tar-rapport dwar il-kriżi. Biex bekk il-messaġġ tal-Parlament ikun wieħed koerenti. Dan il-messaġġ ma joħloqx ħafna formazzjoni żejda illi tista' tkun kontraproduċenti. Irridu nagħtu tifsira ċara tal-miri tagħna, tal-anijiet tagħna u x'liema sanzjonijiet u x'liema strumenti ta' kontroll aħna nistgħu imbastru, nistgħu imbastru biex nużaw fi żmien ta' kriżi għal daqstantina nħoss li dan ir-rapport huwa importanti ħafna. Li ser ikun possibbli illi aħna niksbu kunsens bejn il-bosta gruppi tal-parlament u għal boħra jiena nixtieq nesprimi l-interess tiegħi li jiena għandi biex jiena nagħti kontribut kostruttiv fil-ħidma tal-ġejjeni. Grazzi, Ramon. Grazzi, Signora President. Jiena ser nitkellem bl-Ispanjol għal darbo għaliex jiena tkellimt bl-Ispanjol ma' Diego biex aħna ħejjena għal dan. Nixtieq nibda billi nirringrazzja rapporter għal ħidma tiegħu u jiena naqbel ma' ħafna minn dak li fih dan id-dokument jiena minnix nara xi problemi serji. U għal dastant il-grupp tiegħi jappoġġah. Punt numru 5. Meta aħna nitkellmu dwar l-istrumenti finanzjarju budġetarji tal-Unjoni Ewropea hemm ħaġa waħda nieqsa, jiġifieri referenza għal teżor uniku Ewropew. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nsemmuha għaliex dan jista' jkun strument ta' politika fiskali komuni illi aktar tard irridu nikkonsidrawha bis-serjetà. Għaldaqstant, jiena ma naħsibx illi din nistgħu nħalluha barra li dan huwa strument li jista' jtejjeb l-effiċjenta bil-mod kif fil-mod kif aħna noperaw il-munita unika. Dan huwa strument li jagħmel il-gvernanza ekonomika aktar xi ħaġa aktar minn kliem fieraħ. Ma jpoġġi il-kliem fazzjonijiet. Sissa l-Unjoni Ewropea użat il-kriżi bħala opportunità kull darba li kien hemm kriżi kbira wassal għal pass kbir il-qudiem għall-integrazzjoni Ewropea. Iżda bħalissa l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari. Aħna wasanna fl-aħħar ta' trilogu dwar il-pakket ta' supervizjoni finanzjarja u dilemma li għanna emmek huwa jekk dan il-Parlament u ser jaċċetta pożizzjoni dwar supervizjoni b'saħħita Ewropea. Jew inkella u aħna ser naċċettaw koordinazzjoni ta' supervizjonijiet nazzjonali li huwa dak li qed joffrina l-Kunsill. Jiena niddefendi r-wol tal-Parlament hawnhekk u kif jgħid ir-rapport ta' Sur Margajo li ġie adottat fl-2000 u d-disa u jitkellem dwar iħtieġa għal supervizjoni komuni Ewropea għaliex is-swieq finanzjari wara kollox huma integrati fuq livell Ewropew. Illum Eh, kif aħna nitrattaw mal-Konsillu u l-Kommissjoni nistgħu ngħidu li għaxar snin ilu dan il-Parlament diġà kien issuġġerixxa dak li teħtieġ l-ekonomija Ewropea biex nevitaw kriżi finanzjarja bħal dik illi għadu kemm kellna. Jekk aħna ma ngħidu xejn dwar dan, jekk aħna ma nsemmu x'affarijiet bħal dawn. Aħna ma nikkonsidrawx it-twaqif ta' teżor uniku Ewropew U jina naħseb li nżommu l-affarijiet fuq amministrazzjoni ta' kuljum, biex jina naħseb li rridu xi ħaġa akbar minn dan fir-rigward ta' politika fiskali. Proġetti Ewropej, per eżempju, xogħlijiet pubbliċi Ewropej biex aħna nsalvaw pajjiżi li daħlu fi problemi. Min ma żamx mal ftejim dwar l-istabilità tal-budget, per eżempju. Grazzi, Viki. Grazzi. Grazzi. Sur fejra eh, ta' xogħol eċċellenti li għamilt u tal-li eh, tgħidna l-kummenti tiegħek. U l-istabilità u t tkabbir hija fl-interess ta' kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Meta smajna l-sur Trixej il-biraħ, huwa enfasizza il-punt għal eh, kompetitività u iktar fiskalità fil-qafas il-ġdid tiegħu. Huwa qal ukoll jekk inti jkollok dan f'postu m'għandek bżonn ta' riżoluzzjoni tal-kriżi, però jem noqogħdu attenti u nimxu bil-mod. Jiena grata għad-direzzjoni li ħadd inti fil-dokumenta ħidma tiegħek u wkoll mod partikolari tal-li kont sensittiv għal pajjiżi barra miż-żona euro b'relazzjoni ma' dawk fi dan iż-żona euro U l-lura rridu noqogħdu attenti biex inqisu munita pereżempju li ma tkunx parti miż-żona euro. Grazzi wkoll ta' li semmejt ir-rispett tal-Parlamenti Nazzjonali u s-sussidjarjetà. Aħna nilqgħu ħafna mill passi li ħadd biex jistaħħaħ il-patt ta' tkabbiru stabilità u kol tajjeb li jinti semmejt li għanna nibqaw feħdan it-trattat eżistenti naf li ħafna stati membri qed jitkellmu dwar trattati ġodda pereżempju. L-aħħar trattat però kien diffiċli biżejjed u ma naħsibx li hemm ħafna rieda fost iċ-ċittadini tagħna biex nerġgħu nibdew nitkellmu dwar trattati ġodda sakemm dawn ma jkunux meħtieġa. Għal daqstant, naħseb li għanna bżon naraw eżattament x'tip ta' għodda hemm fih dan il-patt ta' tkabbiru stabilita u li forsi ma ġewx intużati mod partikolari qed nitkellem dwar multi li jistgħu jingħataw lill istati membri, setgħu jingħataw l istati membri iktar kmieni u kieku ma kienux wasluna għal dan id-dejn, però dawn ma ġewx intużati. Rid nitkellmu dwar inċentivi u disinċentivi, nitkellmu dwar il-patt ta' tkabbir u irdu wkoll noqgħod attenti ħafna fir-rigward ta' sanzjonijiet. Jekk pereżempju nibdew nintiraw fondi minn pajjiżi li huma diġà eh, f'sitwazzjoni ħażina finanzjarja u allura jekk aħna inneħħu dawn il-fondi jew nirtiraw xċertu drittijiet l-affarijiet jistgħu imorru għallar u nistgħu wkoll naslu għal sitwazzjoni ta' kriżi soċjali. Daqstant irridu nkunu konxi ta' din it-tip ta' sitwazzjoni jew naraw eżattament x'ġa ħadem u naraw eżattament x'nistgħu nużaw fil-futur bħala disinċentiv qabel l-affarijiet isiru iktar, iktar gravi. Il-ġimgħa l-oħra ġewwa Strasburg eh, kellna laqgħa ma' xi esperti u daw tkellmu dwar governanza ekonomika jaħasra però li ma kien hemmx ħafna membri preżenti għaliex din kienet eh, dan kien briefing interessanti ħafna, importanti ħafna, preparat mis sekretarjat Waħda mill-esperti qalet li hemm bżonn ta' iktar eh, sorveljanza indipendenti fuq livell ta' stati membri. U allura, eżempju fir-Renju Unit li ħabbar il-budget tiegħu illum il-gvern koalizjoni tar Renju Unit eh, semma r-responsabilità fuq il-forecasting fuq eh, meta twila ta' żmien u wkoll fuq l-istabilità tal-budget. Ġifieri huma meta jkunu qed jiddeċiedu fuq l-infiet tagħhom se jkun hemm xi ħadd ieħor indipendentament li ser ikun qed jara x'inhu l-impatt eh, ta' dan fuq it-kabbir ekonomiku. Dan huwa tip ta' mudell li ħadem xi stati membri oħrajn ukoll u għandu jiġi inkoraġġut. U fil-fatt l-esperti u l-esperti tkellem dwar dan il-punt. Iġdu nitkellmu wkoll dwar dejn ta' kriterja ta' dejn ta' 6%. il noqda attenti l-analizzaw il-situazzjoni kolla kemmi u koll nsemmu il-liabilities tal-balance sheet għalix dan ovvjament jider li ma' għad ta' stati membri. Għallar boħra unek kien dwar eh, kemm huma ta' min jorbot fuqhom l-istatistiċi, naħseb li din hija xaġa importanti li jkollna statistika ta' min jorbot fuqha. Dan huwa xogħol li sar fuq smoħrajn ukoll. Ma tagħmilx sens li aħna nippruvaw intejbu sistema li ma nistgħux jekk ma nistgħux norbdu fuq il-figuri li jkunu nataw lilna u naraw jekk il-ħaġa xed taħdem jew le. Finalment, ċaġa importanti ħafna fl-istat membru tiegħi illum hija din il-budgets nazzjonali tagħna huma il-qofol ta' sovranità tal-Istati membri u jekk aħna immorru li lim minn hekk naħseb inkunu qegħdin eh, nersqu lejn kwistjoni importanti ħafna bot partikolari għal dawk minna barra miż ewra. Grazzi ħafna ngħadu għal Zven. Sven, t-tkellem? Jew Filip jixtieq jitkellem? Tajjeb, grazzi, xi ftit kummenti. L-ewwel dwar il-kwistjoni ta' sorveljanza reċiproka ħafna fokus fuq l-infiq u din hija xi ħaġa tajba iva naqblu dwar dan iżda dan għandu jkun ibbilanċjat permezz ta' sorveljanza u kooperazzjoni mill-att tal-inkam li ġifieri it-tassazzjoni. L-ewwel nett m'hemm l-ebda mod kif inti tista' tikseb sostenibilità tal-budget permezz ta' tnaqqis. Dan mhux se jaħdem u anka dawk li f sew f'dan ir-rigward jafu li dawn mhux jahdem. jaħdem, tant li noqgħod attenti fuq il-fit-tħul, eh, f kwistjoni ta' tħul. Mingħajr kooperazzjoni allura ma jem mod kif nistaw insolvu kwistjonijiet ta' frodi ta' taxxa nafu li huwa ta' 300 biljun euro kull sena u jekk inti trid bis-serjetà kollha tipprova issib xi ftit minn daw il-fondi irridu kooperazzjoni tajba ħafna. Tini punt, jekk aħna ma jkonniex kooperazzjoni ta' taxxa, allura l-unika sors li nistaw niprivaw niksbu huwa l-income tax. Nafu però li qed immorru wis li ninbek għaliex aħna qegħdin nagħmlu tassazzjoni fuq it tul tal-ħaddiema. iġun sibu sorsi oħrajn per eżempju Financial Transaction Tax, etc. Dan ukoll ifisser li għandna nassiguraw li kooperazzjoni kontribwixxu kif għandhom jikkontribwixxu. U għal dan il-għan u kol għanna bżon ta' kooperazzjoni. U livell fuq konverġenza fuq il-modell tal-VAT. Iġifiri għal VAT dan mhuwiex one size fits all, iżda hemm uh, ċertu linji li ma nistgħux naqbżu għal daqstant l-aspett ta' dan ir-rapport għandu jkun imsaħħa mod sinifikanti. It-tieni punt. Hemm l-aspett tal-metodu komunitarju f'rigward ta' ksinijiet intergovernmentali, issa jekk aħna rridu nkunu ta' suċċess, għandna bżonn li dan jinħadam flimkien mal-Kommissjoni fil-metodu komunitarju għal xinkella se nkunu isu hok li darju nħok l darjek u dan mandu xikun. It-tiret aspett, jħġobni ħafna, u għal aspett ta' demokrazija li huwa ġifir l-involviment tal-Parlament. Hemmhekk għandu jkun hemm bilanċ tajjeb bejn l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta naslu għal l-infiq u tassazzjoni dan huwa id-dibattitu li jrid isir fil-Parlamenti Nazzjonali iżda jkun waqt qegħdin fl-ispirtu tal-metodu komunitarju allura għandu jkun hemm rwol importanti ħafna f'definizzjoni tal-linji gwida. Ġifieri le ma jdux ikonna one size fits all, iżda rridu noqogħdu attenti li nibqgħu fiħdan il-limiti tagħna u wkoll nasiguraw li jkun hemm eh, sens ta' destin komuni kif dejjem isemmi trixe. U dan għandu jsir fost is-27 stat membru. Dawn huma aspetti li għandhom jittiebu fil rapport però naqbel ma' ħafna kelli oħrajn naħseb li għandna bażi tajba ħafna fuq xiex naħdmu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa wasalna fit-tmiem tal-lista ta' Shadow Rapporters, is-Sur Vertman Kol, is-Sur Karen Kotri Bloom, Pervanj Beres, Signora Intveld, Sur Klut, inti Shadow Rapporter, għalla stanzerni għadok l-ewel, zanu kol jishtiq jitkellem u anka Sur Klute Kjoġbak. Grazzi. rridx nirrepeti affarijiet li ġira ntqalu, iżda nixtieq nifoka fuq tliet punti. L-ewwel nett nixtieq nenfasizza fuq punt importanti li għonet ma jistax niksbu kull ħaġa li rridu. Jitu kol noqgħod attenti fil rigward tas-salverjanza li qegħdin insemmu din hija marbuta ma' mekkaniżmu ta' sanzjonijiet u mċertu loġika marbuta badan ridu rridu noqogħdu wkoll attenti jekk il-rigward tal-poteri sovreni tal-Parlament u l-Istati Membri wkoll. Il-grupp tiegħi Yemen li aħna rridu analizzaw dan is-sitwazzjoni bil-aqal u jekk nistgħu ngħaddu xi poteri sovrani fuq livell Ewropew irridu noqogħdu attenti ħafna kif nagħmlu dan. Tilet punt li għadu ma semmiex xejn huwa li għal tidmien li fl-istampa ġermaniża kien hemm min kienet jitkellem dwar kriterji ta' stabilità u tkellmu dwar u dawn id-diskussjonijiet kienu jisom ġejjin minnaħa waħda biss, mod partikolari fil-kwet ta' surpluses u deficits. Dan għandu rwol importanti ħafna fil diskussjoni kollha ta' stabilità, iżda jidher li ma hemmx ebda referenza għal dan il-mexxej ta' żvilupp strateġija riċentament semma fi prezentazzjoni riċenti semma l ekonomija iktar dajfa e, u li situazzjoni mhux se taffetta l-esportazzjoni u l-importazzjoni għalihom għal dawn il-pajjiżi. Dawn il-pajjiżi però huma f'żvantaġġ strutturali u hemm xi tip ta' distruzzjoni kompetittiva u hija diffiċli ħafna għal dawn il-pajjiżi eh, eh, dajfa ekonomikament biex jipruvaw il Għaldaqstant għal-daqstant il-bilanċi u l-izbilanċi għandhom jiġu inkludi fil-xogħol li qegħdin nagħmlu. Sinjor Wortman Koll. Introduksi van dit. Grazie President. Ixtenni ringrazzja l-kollega Fejo tal-introduzzjoni dan is-suġġett tassew importanti u attwali. Fil-qosor jiena naqbel mal-opinjoni li huwa preżentanna li hija bbażata fuq ir-riżoluzzjoni li aħna provajna b'maġġoranza kbira l-ġimgħa l-oħra ġewwa Strasburgu dwar il-gvernanza ekonomika. Iżda huwa importanti li f'dan ir-rapport aħna nkunu nistgħu nitkellmu dwar effetti oħra, l-prinċipju illi inti eh, ħejjejtinna huwa validu għas soluzzjoni ta' 27 stati membri, il-metodu komunitarju ġifiri ma jridx ikun hemm istituzzjoni ġodda imma rwol ċentrali tal-Kummissjoni Ewropea. Miżuri preventivi dak li għandu xaqsam il-pat ta' stabilità u ta' tkabbiri ma anke sanzjonijiet awtomatiċi. Il-President tal-Bank Ċentrali, Trishev, dan ir-rigward, esprima l-opinjoni tiegħu li hija interessanti ħafna dan kollu rridu nisqu dwaru anke hawnhekk f'din il-laqa. Inti biex xieraq tgħid illi aħna jrid ikollna approċċ li huwa marbut ma' aktar kompetittività aktar tkabbir. U dan ifisser illi aħna rridu insaħħu l-SMEs tagħna għaliex huma joħolqu l-postijiet tax-xogħol. Hija importanti d-dimensjoni soċjali ta' dan kollu. Imma noqogħdu attenti meta aħna nitkellmu dwar dimensjoni soċjali. Noqogħdu attenti li ma naġixxux b'mod defensiv wis. Jiena nixtieq illi fir-rapport tiegħek inti iżżid il-prospettiva tkabbara. Għalix aħna irridu li kun hemm l-inklużjoni soċjali. Dak li hemm miktub fl-Aġenda 2020. Xi ġifieri, xi fisser li aħna nabżon ta' eh, politika tax xogħol attiva biex tirriforma s-sistema soċjali tagħna daqstant hemm bżonn ta' inċentivi li nagħtu liċ ċittadini biex huma jsibu postijiet tax-xogħol, ifittxu postijiet tax-xogħol u jaċċettaw dawn l-impjiegi. Irridu wkoll naraw għaliex hemm il-faqar. U dan jiġi minħabba illi nuqqas ta' postijiet ta' xogħol fl Da' san irridu naħdmu għal aktar postijiet ta' xogħol fl-SMEs u nħeġġu l persuni biex jaċċettaw dawn il-postijiet ta' xogħol. Huwa meħtieġ illi aħna noħolqu governance mhux biss fir-rigward tal-pattat kabiru stabilità imma kif dak li għandu x'jaqsam il-qasam tal-iżvilupp mikroekonomiċi, il-Broad Economic Policy Guidelines, irridu napoġġawhom f'dan ir-rapport u fit-task force irridu kun hemm impenn vinkolanti li jiġi espress fil-konfront tal-Istat membri. U anke hawnhekk nisħu dwar ir-rabta mal aġenda 2020 għaliex f'dan il-mod nistgħu nqajmu l-Ewropa fuq saqajja u tibda timxi fid-direzzjoni tal-ħolqien tal-postijiet ta' xogħol. Din hija xi ħaġa tassew importanti, grazzi. Is-Sur Karin Secured Block. Grazie ħafna. Sorry, Corinne, ma smajt dak li għettinti. inti. Iżda grazzi li rapporter. U nixtieq um, nenfasizza punt. Naħseb li Sur Ċixel bira għal tajjeb ħafna u semma l-paradoss li għandna li minna ħanna bżon ta' soluzzjoni federalista minna l-ebda elementa federalizmu ġo U jina naħseb allura li f'rigward eh, governanza ekonomika dan ukoll japplika stajdu noqogħdu attenti u niftakru li din mhijiex neċessarjament sitwazzjoni li tapplika għal kulħadd li hija tajba għal kulħadd one size fits all. Bħal pereżempju meta aħna naraw l-Ewropa, sterilità hija isa l-iktar kelma importanti fuq fom kulħadd, kull gvern qed jipprova jnaqqas l-infiq u jnaqqas id-deficit li mal-ewwel daqqa tajn tidher bħala xi ħaġa tajba, iżda jridu noqogħdu attenti għaliex xi għal xi pajjiżi dan huwa prerekwiżit importanti ħafna, pereżempju pajjiżi uh, huwa wieħed minnhom sena u nofsilu beda jagħmel hekk pajjiżi eh, Greċja, Spanja u l-Portugal kol. Iżda is-surfaja wkoll semma u kol semma minn ħadd ieħor li aħna għanna bżon naħdmu dwar it-kabbir. Naħsbu dwar it-kabbir. Kulħadd ser naqas l-infiq ta' nifisser li ser noqtlu id-domanda fuq livell kontinentali. Għal daqstant, naraw kif ser namlu biex waqt li qed innaqsu namlu tnaqqis ta' fiq nippruvaw ukoll nwaslu għal iktar tkabbir, iktar kabbir ta' xogħlijiet, jiġifieri għandna bżonn ta' koordinatur ċentrali għal dan. Għaliex Dan jista' jsir fuq livell nazzjonali u kull pajjiż jista' jaħseb fuq is-sitwazzjoni tiegħu tiegħu biss internament u ma jaħdimx ma jaħsibx dwar il-pajjiżi kollha kemm huma. Din hija sitwazzjoni interkonnessa bejn il-pajjiżi kollha. Ejja naraw pereżempju x'ġara fuq id-dejn tal-Greċja u l-effett li kellu kellha din is-sitwazzjoni fuq il-pajjiżi ġewwa l-iżona ewra u barra miż-żona ewra għal daqstant meta naraw eżattament xinu ma lodda li għanna disponibli għalina, aħna għanna l-Kommissjoni u naqbel ma Sur Fajo li għanna tkun il-Kommissjoni li servi bħala koordinatur ċentrali fl-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea mhux biss fiż-żona euro, u nixtieq nenfasizza mill-ġdid ma naħsibx li din hija sitwazzjoni li hija tajba għal kulħadd u hekk qegħdin irriskjaw li ħafna jonfqu kollox waqt li oħrajn anke jekk jistgħu jonfqu jonfqu ftit wis. Yes, I've... uh iva, jina, ħafna attent għal dak li ntqal dal-ħodu il-fat li qed nerġgħu indaħlu l-kelma tkabbir fil-vokabularju tagħna għax isu għal dan l-aħħar snin konna nsejna dwar dan il-kunċett. Jiena naħseb li l-unika mod li noħorġu minn kriżi hija li naraw li nikbru jkun hemm tkabbir. Issa għandix kumment. Hemm żewġ kwalitajiet ta' persuni hemm dawk li jipproduċu il-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 ħlif naraw kif u ċertu flus ma namlux. Ħafna regoli joħno it-kabbir. Naraw li l-ikbar, l-iktar tkabbir li kunem jgħam fejma ma jgħamx ħafna trażin u ħafna problemi ta' taxxa per eżempju dan il-parlament, il-komissjoni imma ma għomx dawn l-affarijiet. Aħna palissa parti mill-problema mhux qed nofru soluzzjoni. Issa pervanx. Grazzi ħafna, Signora President. Sfortunatament jiena wasal tard u r-rapporter ma nafx qal. Imma hemm xi dokument li qed jitqassam, imma jien m'għandix kopja Ġifri, għonek ma nix one size fits all u mux kuħat huwa trattat li indaqsi ma press li dan din jgħal darba li għedin nitkellmu fuq dan is-suġġiet naħseb li mux daqsi gravi situazzjoni. Dan il-rapport huwa wieħed importanti, ovvjament li qed jidħol hawnhekk fi proċess ta' deċiżjonijiet, f'katina ta' deċiżjonijiet. Naħseb li l-kollega Sinjura Bartman Cole Kalla raġun tgħid li rezoluzzjonijiet li aħna dejna adottajna f'Strasburg il-ġimgħa l-oħra huma mod ta' kif natu sfond, natu kontest lil dan id-dibattitu. Fejn niltaqgħu hija mill-kontribut tal-Kummissjoni anki ġifri bil-permezz tal-President Van Rompuy għanna dokument tal-bidu issa għandi suġġeriment fuq il-metodu. Naħseb li dan il-dokument tal-Kummissjoni għandu jiġbor ċertu proposti interessanti ħafna, ma madan kollu, madan kollu, qed iħallat l-affarijiet għax għandna l-affarijiet ta' eh, kontenut ta' ċertu linji ta' politika u mbagħad hemm ukoll il-kuntest iġifiri l-orientazzjoni tal-dokument jirrendi diskussjoni ħafna iktar komplikata. Imma r-rapport jgħak sur Naħseb li ħaġa importanti huwa li l-Parlament jagħti messaġġ, jagħti sinjal. Fuq l-evalwazzjoni ta' l-ewwel għaxar snin minn dwila taħdem iż-żona tal-Euro ġifiri rizoluzzjoniet li aħna dottajna ġemal oħra anki dan il-rapport. Xrit ngħid bħal dan u. Isna eh, mħabba l-kriżi hemm min qed jgħidu qed jiskopru ċertu fatturi li ilna li specialment, speċjalment meta nitkellmu fuq diverġenza tal-kompetittività u il-fatt li jkun hemm nuqqas ta' ekwita bilanċ interni. Dawn huwa fenomenu li met naraw il l-patta stabilità mhuwiex l-istrument li rridu nużaw. Għalhekk fid daħti tal-lum hija li hemm bżonn nibdew billi ngħidu hemm problema ta' kif tiffunzjona żona tal-euro. Il-patt ma jaħdimx mela kif sensa suħu. sensa dan il-patt. Għax inkella imma nafu li dan mhux se jkunu s soluzzjoni ta' kollox għalhekk illum Fl-ewwel net irridu naraw kif se niġġieldu kontra l-affarijiet li huma diverġenti dawk li jesportaw, dawk li importaw li għandhom strateġiji interni iktar sviluppati kif jistaw jikoperaw fl-imkien dawn l-elementi fl-interess komuni ġifri skont l-artiklu 99 tal-trattat ġifri kif qed jgħid Filip Lambert id-dimensjoni fiskali wkoll. qatt ma semmejlija sissa Tieni punt fuq eh, l-aspetti istituzzjonali. Fir-rapport Keys jiena ehm, għamil um, proposta li kienet diġà ġiet uh, diskussa fil-Kostituzzjoni dwar it-tratt taskuzzjonali, jiġifieri biex naraw aħna kif nistgħu. Ġifieri li memx memx differenza kbira bejn ir-responsabiltajiet ta' dak il-pajjiżi li qegħdin sitta xil gruppi ċifri fil-euro u s-27 kollha. Imma għaliex dan l-aħħar 10 snin 13 sena l-affarijiet mhux qed jimxu so għax dawk li elaboraw trattat ta' Maastricht kellhom problema li qatt ma sabu kaptu tagħha għalija u il-problema li qed nitkellem fuq hija li il-budget jiddependu mill-istati membri għalhekk meta l-politika monetarja hija iktar politika integrata. Għalhekk kif aħna se naqsmu responsabilti tagħna meta ngħidu l-Kummissjoni hija ta' kollox u l-Istati membri jibqgħu jaħdmu għar rashom. Hekk nimxu b'dan il-mod mhux se nimxu l-qudiem. Jina, Nispera li dan il-Parlament ikun jista' jifhem u jappoġġja l-fatt li qegħdin fi-stat qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna kompetenzi li jridu jinqasmu bejnietna. Imma kulħadd qed jappella li jkun hemm iktar koordinazzjoni Imma eh, il-Kummissjoni ma tistax tagħmel l-affarijiet waħedha u ikollha l-iktar poteri. Għalhekk irridu naraw kif eh, il-sinjura eh, li qiegħda wkoll il-rappresentant eh, Oli, il-president tal-Eurogroup, il-president tal-Kunsil, naraw kif zvolġew dawn ir-ruoli kollha. Sinjura President, tinni żewġ minuti oħra. Issa, fuq qegħdin naraw fejn jitlu l-Parlamenti Nazzjonali. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni qiegħda tgħid li jrid ikun hemm ċiklu Ewropew. Imma taħsbu li il-Parlament Nazzjonali se jaċċettaw kollox dwar il-budget, l-affarijiet ma jimxux hekk. Meta wieħed jitkellem fuq il-budget tal-komunità u anki l-fatt li jkun hemm ċertu fatturi ċikli ta' ċikli. Il-Ministri tal-Finanzi jiddeċidu xi skont il-baġit tal-komunità, u mbagħad li jridu l-Parlamenti Nazzjonali jaċċettaw dan kollu kif jista' jkun. L-aħħar kelma fuq is-sanzjonijiet. Jiena naħseb li fit-trattat illum meta na ikun hemm xi stat li eh, jagħmel affarijiet mhux konformi u jkun hemm eh, sanzjonijiet xort ikun il-xortej jista' jivvota issa. Ek edha fit-trattat. Imma l-akki komunitari tiġi rispettat. Imma biex inti tkun membru ta' zona euro, kien hemm kundizzjonijiet oħra u l-prinċipju tad-demokrazija hawnhekk huwa importantissimu jekk fl-Unjoni Ewropea neħħu id-dritt tal-vot jiena naħseb li din hija l-ar leħrex sanzjoni u ma tagħtix ir-riżultat mixtieq Meta per nejdu li l-istat mandek lebda dritt, ma baqalek lebda dritt, għala għal ekku hemm. Hekk nkunu edin nejdu. Eġifiri nkun, ma nkunu qed naslu imkien jiena ninsab perswaza li hemm sanzjoni iktar intelligenti minn din, per eżempju, pajjiż li ma jobdu jiex forsi ngħidulu li jolli l vet jew nkella jolli t taxxa dwar il-karbonju imma sanzjonijiet li nkunu edin u dak li diġa eh, ikun, min ikun qed jereq ma naħsibx li hija l-iktar ħaġa tajba li nistgħu nagħmlu bżonn ikunu iktar intelligenti fis-soluzzjoni li jitliħan offru għal ġejjini Skużani jekk jiena qatt fit-tul. Grazzi ħafna pervanx forsi fl-aħħar tal-votazzjoni jibqanna xi ftit ħin u nkunu nerġu għal dan id-dibattitu nisimgħu il sofis Iva, grazzi ħafna, Sinjura. Se nitkellem fil-qosor u ma neħux ħafna ħin il-ħin tal-membri l-oħra l-ewwel net jina għandi l-istess kumment li kella pervanx dwar il-dokument. Naħseb id-dibattitu kien ikun ħafna ħjar kieku kulħadd irċeva d-dokument minn qabel. Madana kollu se niprofa nirribatti xi żewġ affarijiet li smajna. Fuq is-sustanza, naħseb hemm bżonn noqogħdu attenti biex ma noħolqux kontradizzjoni falsa ġifri bejn il fatt li kunem austerità fiskali u tkabbir għax l-infiq pubbliku mhuwiex awtomatiku eh, x'investiment pubbliku, mhux e, qed nitkellem fuq l-istess ħaġa, il-fatt li l-gvernijiet jonfuqu iktar dan ma jġibx iktar xogħol u ma jġibx iktar tkabbir. Fuq it-kabbir, għadni għadni ma smajġa dibattitu ma forsi tortijax ma konċi qed nisma so kif se nkabbru il-produttività, ninvestu iktar fl-erf, eh, fl-expertise. Ġifiri, noqdu attenti kif um, ma niproteġu iktar il-ħaddima. Skużawni. Ma tantx smajt eh, affarijiet fuq kif per eżempju se nerżqu lej servizzi fil-suq intern. Dem nitkellmu fuq l-infi imma dem nevitaw deċiżjoni iktar diffiċli. Għaliex ma nitkellmux dwar dan ukoll. Imbagħad Fuq il-metodu, jina għattattenta ħafna dak li għalet il-Sinjura Fort, anki jekk nista eh, napprezza dak li jett inti naf li ċittadini min jivvota għanna dejjem igergru l-fat li fi Bruxelles dejjem jikseb iktar poteri, ma hemm bżonn inkunu sinċiri kim għana nfusna. s sistema li kena sissa kienet biss gentleman's agreement, jiġifieri ma kien hemm l-ebda prinċipju ta' interven. U ma se tiċ taħdem, qatt ma tista' taħdem anki jekk nibqgħu nħampqu ngħidu li s-sanzjonijiet iridu nimponuhom, kulħadd jaf l-istati membri li ma jaslux biex jimponu sanzjonijiet fuq xuxin. Nafu kol li l-istati membri qatt ma jiġu trattati bil istess għax meta senjura Merkel fil-Bundestag qalet li jekk il-Greċja ma, tarax li se tkun kapaċi e, dan, il-pajjiż għandu joħroġ mill-Eurozone. Taħsbu li Sinjura Merkel kienet tgħid l-istess ħaġa fuq Franza ma naħsibx. Għalhekk ma naħsibx li għandna nħallu l-istati membri li jiddeċidu fuq sanzjonijiet li għandhom jimponu fuq xuxin għax qatt ma jaslu. Għatu daqqatan fuq l-artiklu 7 dwar il-prinċipji demokratiċi drittijiet tal-bniedem li jippermettu l-Unjoni Ewropea li jisospendu l-Istati membri. Jina nafafna kazijiet fejn diġa se taġi ġustifika dan u qatt ma sar għalhekk hemm ikunu sinċiri ma' nanfusna u ngħidu li din il-bicċa xogħol għandha tkun is-seta tal-Kummissjoni Ewropea li wara, wara kollox tibqa' responsabbli i biex tagħti rendi kont liċ-ċittadini. Il-tħassib dwar Skużani ta' Sinjura President, kif wieħed jista' jaħdem għaw storbju tgħid il-President kollegi jekk jġobkom id-dibattitu għaddej in-nisrispettaw ftit il-ħaddieħor. l mikrofonu meta nitkellmu fuq il-budgets u kif jiġu skrinjati minn qabel il-problemi li dan iġibu fuq sovranità, veru dan, imma sissa fid-dibattitu qatt ma tkellimna dwar ir-responsabiltajiet tal-Parlamenti Nazzjonali sissa xamlu daw biex jaraw li jkun hemm iktar stabilità fiż-żona tal-Euro, xejn mamlu daw jaraw biss l-interessi nazzjonali u forsi dan huwa rwol tagħhom wara kollox. Tistax tistenna iktar minn għandhom. Imma rridu nikkonsidraw dan kollu jekk inti trid is-setat, is-setat iġibu wkoll responsabiltajiet u obbligi mhux drittijiet biss. U naħseb li verament li jekk rridu li din l-Unjoni Ewropea li jkollha ekonomija soda, eh, irridu wkoll kon nikkonsidraw l-interessi nazzjonali ta' 27 stat huwa fl-interess tal-kompetituri tagħna li aħna maħniex maqudin għalek irridu naraw għannix verament il-kuraġ biex niddeċidu li din l-Europa tana verament nġibuha ħaġa waħda fl-imkien. Inkella rridu natu rendikont lill-ċittadini tana. Tajja kwis, grazzi Sven. Il-ħin sar u xtaqt biss ngħid punt wieħed biss u ninfasizzaħ. Jina naħseb li f'dan id-dibattitu irridu nifmu li hemm ċertu urġenza Noqogħdu attenti biex ma nużawx l-istess formulazzjoni meta qed niddiskutu l eurozone Issa qegħdin fi stadju ieħor tal-kriżi u dan irid jiġi muri fil-miżuri li aħna se nipproponu u nappoġġjaw, speċjalment Sinjura President, reġaw ħafna storbju nisħaq fuq il-bżon biex ma nevitawx id-diskussjoni u għalek jena ma nistax ma naqbilx ma Sofi biex ma nevitawx il traħdidiet il-diskussjoni dwar il-fat li l-ekonomija mish edha l-istess meta wieħed jikkonsidra reġjoni differenti tal-Ewropa. Jina niftakar qabel meta il-proposti pratiċi fuq il-kompetittività u anki in-nuqqas ta' bilanċ konna warabnijom u għara xġara. Issa ma nistawx nafordjaw li konna maġġoranza li tgħid li ma rridux naġixxu impoġġu iktar kriterji fil-patta stabilità u ta' tkabbir u ma niproponux miżuri iktar konkreti dwar il-konverġenza. Mingħajr konverġenza il-Eurozone se tfalli u aħna bħala parlament irridu immorru lil-lin eh, mill-filosofiji tana stess il-fat li ma naġġixxux naħseb irid ikunu bbażati fuq argumenti argumenti sħaħ ħafna. Naħseb li l-proposti sissa kienu diffiċli li wieħed jaċċettom, imissa ma nistgħux nevitaw, ma nibqgħu ma ngħidu xejn, ma nitkellmux dwar kif aħna se um, niffaċċjaw id-differenzi tal-kompetitività jiena naħseb rapporter għandu biċċa xogħol ibsa biex jasal għal kompromess bejn il-gruppi politiċi f'din il-Kamra u anki il-differenzi fl-edajtajiet fil- u differenzi li nsibu fl-Ewropa. Skużawni li qegħdin immorru um, li l-inmilħin imma huwa dibattitu importanti jiena wkoll għandi ċertu punti xinqajjem. Id-dokument tal rapporter kien dak li ju u għadda biss anti shadow rapporters għax huwa minnu dan hemm ħafna edejat forsi rridu wkoll nirfinawhom inkunu ktar selettivi u nkunu forsi iktar provokanti. Kif qalu qabel nirreferi għal dak li għal is-sur tħixxe l bira dwar id-dialgu monetarju fej għali rridu nisfruttaw trattat kemm jista' jkun jiġifieri nagħtu iktar għal b'saħħtu l-Parlament u fuq il-punt 21.6 eh, naraw kif nużaw dan ġifiri il-fat li ntajna profil aħjar li dan is-suġġett diġa qed iħalli riżultati tajbin Il-fat li hemm disciplina fiskali li ma tanċi tajba, da mux sejjajna insolvu l-problema kollha, imma jista' jkun li konna naslu għal riżultati aħjar peress li kun hemm iċċekkjar aħjar eh, permezz tal-Eurostat. Forsi tamilu kol koordina aħjar bejnietna bejn l-istati membri sabiex insaħħu il-tkabbir ma mmorrux għall veru li ma nistawx nejdu li eh, kull soluzzjonija tajba għal kulħadd għax il-pajjiżi għandhom eh, se jsibu soluzzjoni differenti skont ġifiri l-bżonijiet tagħhom. Kif għal sur tfixxe l-affarijiet semi awtomatiċi. Ma meta jkun hemm deċiżjoni politika, l-affarijiet ma jistawx isiru b'mod awtomatiku u ma s-swieq li jaħdmu b'mod awtomatiku ukoll id-direttiva tal-capital requirements li diġa kellhom effetti pro-ċikliki, ċikliċi. Meta wieħed jitkellem fuq il-djun sovrani. Issa għal dawk il- semi automatic corrections dejjem se jkun hemm xi element politiku dan jiġix minnaħa tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill. Nafu li l-Kummissjoni ma, ma tippruvax twarrab l-affarijiet mal-ma jagħmel il-Kunsill u tiffaċċjhom imma eh, dan huma l-fatti. Issa s-sanzjonijiet huwa punt diffiċli veru li nkunu qed ikonna riżultati kontroproduttivi. U jekk inti tista tagħmel l-affarijiet mingħajr ma tbiddel it-trattat, ma nafx kif inti tista toħloq sanzjoni li kollha effett fuq pajjiż kbir. Forsi s-Sinjura Merkel eh, tħasbet eh, skont kif għadni qed nitkellem u għalhekk ma semmiċ il-Franza. Issa nerġgħu nisimgħu minn ir-rapporter hekk forsi jixtieq iżid xi kelmtejn. Skużawni li qegħdin tard għall-votazzjoni imma naħseb kien dibattitu li jixraqlu dan il-ħin. Grazzi. Nirringrazzjak, Signora President. L-ewwel nett nixtieq Nirringrazzja rapporter, shadow rapporters kollha, nirringrazzja il-membri ta' dan il-kumitat li l-lum kellhom xi ħaġa Jina ħat ħafna noti, paġna wara paġna u peress li qegħdin tard mhux se noqgħod nidħol fid-dettall eh, dwar dak kollu li smajna, imma xtaqt forsi ngħid kelmtejn. L-ewwel ħaġa fuq il-metodu kif intom tafu tajjeb. Hemm skadenza, hemm żmien, żmien li eh, għandna dispożizzjoni eh, huwa qasir għalhekk jiena mill-bidunet kont iddeċidejt li naddi dan id-dokument eh, l-Shadow Rapporters kienet għad din ir-raġuni biex nħaffef ftit sabiex ikolli diġa dejja ta' kif qed jazbu għal partiti politiċi differenti. Jena għamilt din l-għażla biex inkun iktar effiċjenti u qassamt il rapporti għaj lil shadows f'kull stadju fil-fatt u għalhekk din l-ewwel stadju ta' diskussjoni tagħna diġà isom jafu bledejat li kelli fit-tekst u sċaqt ġifiri nispiega għalix ċertu deputati mandom kopja ta' dan il-rapport. Se jaslilkom fl-aħħar ta' din il-ġimgħa u fil-plenarja li mista Strasberg niddiskutuha. Xtaqt insemmi żewġ punti oħra. Dan id-dokument huwa dokument li kompli, ikompli fej ħallow dokumenti oħra fuq dan is-suġġett. Ma ninsowx riżoluzzjoni li aħna dottajna l-aħħar plenarja fi Strasburg fil-governanza ekonomika. Jiena mandi l-ebda intenzjoni li noħroġ xi dokument bazat fuq ideoloġija. Imma nixtieq ninaqat ma l-ispirtu tal-artiklu numru 3 tat-trattat li bħala għan għall-Unjoni ipoġġi il-tkabbir ekonomiku iktar bilanċjata li kunem stabilità tal-prezzijiet li kunem ekonomija tas-suq li tkun kompetittiva iċifiri lejn il-progress soċjali u li kunem dak li sejħu full employment. Uma dawn is suġġetti li jina nixtieq verament nisħaq fuqhom, naħdem fuqhom sabiex naraw li minn din il-kriżi noħolqu opportunità. L-antijaj pala rapporter huwa li nilħu l-aħjar konsensus li nistaw billi nitkellem mal-gruppi politiċi kollha sabiex na, naslu u jiena dan nemmen li nistaw naslu biex dan il-parlament jitkellem vuċi waħda lejn iktar koezjoni dan u għalan tijaj u għalissa ġifri li ma nistax ma ningrazzjakom xal kontribuzzjoni li tajtu. Grazzi, Surfeo. Issa, għanna prezentazzjoni tal-abbozza rapport fil-5 ta' Lulju, il-skadenza għall-emendija 7 ta' settembru, nitkonsidraw fil-27 ta' settembru l-emendi, unbat il-komitat li vota huwa l-4 ta' ottubru sabiex jek nesċilna naddu għal-plenarja f'ottubru jiddispjaċini li ma tantx għandna żmien, imma anki l-Kommissjoni eh, tipproponi il-regolamenti u kol. Iġifiri, u forsi għadduna fuq dan. Press li għedin kolla attenti ninfakkarkom li em laqa tal Open Coordinators ma Task Force ta' Survan Rompoy Xerpa fil-30 ta' ġunju. Ġvil dawk kolla li huma interessati f'dan is-suġġett u jixtiequ jkunu jafu xaddej fit-task force naskom dan hija opportunità tajba biex forsi intom ukoll issegwu. Mela, immorru issa għal votazzjoni hekk joġobkom um, podġu l-cards biex namlu ftit test. Mela niftaħ il-votazzjoni, din hija bis prova. Kulħadd ivvota. Mela, il-kartelluni kollha qegħdin jaħdmu jien għandi, inti għandek il-kartellun antik, allura għalek mux jaħdem? Okay, well if we're... if Tajjeb wis mela ridu niżguraw meta nkun qed nivutaw, li il eh, dawn il-ftit intoppi li għanna. Mela, issa naddu għal-votazzjoni. Uh, Il-rapport ta' Sinjora Ferrera dwar il-ġestjoni transkonfinali tal-krizi fis-settur bankarju. Kompromess A. Nista' nara minnu favur? kontra astensjonijiet għaddiet. Paragraf 2. Paragrafu 2, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 60 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Għallaq dwar il-test oriġinali minnu favur kontra, astensjonijiet għaddit. Paragraph 4 in Paragrafu 4 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Compromise B in favor against abstentions that compromise B favur kontra astensjonijiet ad Amendment 67 all those in favor against Emenda 67 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 70 favur kontra astensjonijiet għaddiet 72 favur kontra astensjonijiet maddiċ 73 favur kontra astensjonijiet għaddiet 74 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess ċe favur kontra astensjonijiet għaddiet Rridu naqilbu l-paġni nisa kem naslu l-kompromess D, favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess E, favur kontra astensjonijiet għaddit. Għalbu aktar paġni sakemm naslu f'kompromess F favur kompromess F kontra astensjonijiet għaddit. għalbu aktar paġni, paġna 12, ħagġek kompromess G favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess H Pażna erba' ta' favur kontra stensjonijiet għaddit. Citation numru 1 favur. Se nifutaw f'daqqa un blok dwar citation skola. Sa kemm numru, numru 10 favur kontra sanzjonijiet għaddit. Citation 11 favur kontra astensjonijiet għaddit. Citation 11 għal zida favur kontra astensjoniet maddiċ. 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa ser namluhom kollha f'daqqa sa l-aħħar tal-premessi, Kolla f'daqqa. Kollox kollox f'daqqa sa kompromessi i favur Le, ma taqblux? Ejja namluha waħda waħda mela. 13 favur kontra assenzjonijiet, għaddiet. 13 A favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Premessa A favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda tlieta, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda orali minnaħa rapporter premessa B favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa ċe, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess i favur, kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess ju favur, kontra astensjonijiet għaddit. Premessa d, a, favur, kontra astensjonijiet għaddit. Premessa E favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda li minnaħa ta' rapporter dwar E A favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess ke favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess elle favur kontra astensjonijiet għaddit premessa FC ġdida favur kontra stensjoniet għaddit premessa FHC ġdida l-darbohra favur kontra astensjoniet mi ċara bieċa tax xogħol nagħmlu vot elettroniku din hija dwar l-opinjoni tagħkom dwar paragrafu 7 premessa FC ġdida. Vot miftuħ. Is-sur Kara, Kara se tidaħħal il-kart tiegħu? Tiegħi mhix taħdem. Okay, but I can't vote. Why can't I vote? Oh, I'll close the vote. Nala il-vot. Għaddit minna ħlajnuna tijaj, tajt il-president,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 Adolfo's having to vote for me, this is very interesting. Adolfo tu kollu jivvota lija, din hija xaġa tassew interessanti, il-votazzjoni malu għaddit. Fejn insabu? Tajjeb wis. Issa, wasalna fi premessa akka favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Akka ġdida favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess emme favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa i b'emenda orali favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 18 taqa. Issa i a ġdida favur kontra astensjonijiet maddiċ. I b ġdida favur kontra astensjonijiet. Irrid nagħmlu verifika dwar din. I B ġdida, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa din għaddiet. Illum tidher li għandna maġġoranza ta' 23 kontra 21 kompromess N favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 21 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali k favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess o favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa s-sernaddu għal premessa L Minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess kebe, bemenda orali favur kontra astensjonijiet għaddit. 26 favur kontra astensjonijiet għaddit. NB ġdida li din taqa għaliex il-Belġi ta' dotata mela l-ura kompromess P favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa ser ngħaddu għal emenda 36 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Kompromess E favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għal kompromess R favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 52 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Bromess PA ġdida b'emenda orali favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 55 favur kontra astensjonijiet Maddit. 56 favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-vota ħari dwar it-test kif ġi emendat ser nagħmlu b'mod elettroniku. Ekk ġobkom votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Fadar tlet persuni oħra xi votaw votazzjoni magħluqa. Għaddiet. by a big majority. Congratulations. Għaddit maġġoranza kbira, nixtieq nifraħ lir rapporter Punt numru 8 fuq l aġenda huwa il-vot rapport missur el-kadraw dwar l-umanazzjoni ta' direttori ta' kumpaniji kwotati u l-politika ta' rimunerazzjoni fis-settur tas servizzi finanzjarji. All those in favor? Is everybody there? Emen darba ta' skulħat favur? Keġobkom kollegi odus tiċċaċraw waqt il-votazzjoni. Emen darba ta' favur kontra astensjonijiet Ah, maddiċ fost dawk li votaw. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 16 favur kontra astensjonijiet għaddit. Namlu verifika jekk tridu dwar emenda 16. Il-verifika hija miftuħa. Namlu verifika dwar emenda 16. Emenda 16. L-emenda tijak kar. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess A favur Hawnhekk hawn miktub illi l-ewwel se nifutaw l-bqija tat-test, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet naħseb illi m'għaddietx. Ah, Amendment 20, all those in favour? against abstentions that Emenda 20 favur kontra astensjonijiet Addit. kompromess B L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet L-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddit Naħseb li l-PPE eddin jagħmlu ċertu sinjali u ħadd iktar ma tivvota nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Right. Votes closed. And it is now carried because uh, we have amendment amendment Għaddit. Emendat xrin. Ekkola favur. Astensjoniet. A kontra. Astensjoniet. Maddit. Emenda 24 favur kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddiet imma jgħan għamlu verifika dwar 24. Votazzjoni miftuħa. Has everybody voted? Kulħadd vota? Votazzjoni mal-luqa. Għaddiet. 30 vot favur, 17 il-vot kontra. Emenda 25 favur, kontra. Astensjonijiet ditx. Emenda 26 favur, kontra. Astensjonijiet ditx. Test oriġinali favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. Emenda 27 favur, kontra. Astensjonijiet ditx. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. 28 fafu kontra astensjonijiet għaddit. 29 favur kontra astensjonijiet għaddit. 30 fafu kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess ċe? Kollu f'daqqa, iva, favur kontra astensjonijiet għaddit. Naħseb illi il-għaddu emenda 38 le, memx miktub fej jridu morru f'din il-lista tal-vot. Kompromess de, favur kontra stensjonijiet għaddit. Emenda 38 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 39 favur kontra astensjonijiet għaddit Employment paragrafu 3 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 42 favur kontra astensjonijiet maddit. Employment paragrafu 4 favur kontra astensjonijiet maddit. Emenda 44 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 45 favur kontra astensjonijiet Eddin fil-45 ser narġu morru l-ura dwar l-44 konna wassalna f'nofs l-45 jena nkomplu 45 favur kontra 45 kontra astensjonijiet maddiċ mela l-ura 44 kienet kompatibli se nerġaw naddu għal 44 favur, 44 kontra assenzjonijiet maddiċ. Le, li xibizna 43, mela allura ma rridux nifutaw dwar it-test oriġinali, tidu tagħmlu verifika dwar 44? Nistgħu nagħmlu verifika dwar 44. Votazzjoni miftuħa. that everybody voted? Vote. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 26 kontra 17 favur, kelli raġun. 45 maddeċ, ġifiri issa, ser nivvotaw dwar 46 favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Test oriġinali. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 47-48 minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Employment paragrafu 6 favur kontra astensjonijiet għaddit. 49 hija kompatibbli minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. 50 minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. 51 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 2. Namlu verifika dwar 51. Votazzjoni miftuħa. Okay, vote's closed. Tajja, puż votazzjoni maluqa. Naħseb bħal u ma kienux sinkronizzazzjoni ta' il-president. Ovvjament din għaddit, emenda 53, daw kollha li ma favur kontra astensjoniet, għaddit. 54, favur kontra astensjoniet, għaddit. 55, 56 favur kontra astensjoniet, naħseb li għaddit. Se nagħmlu verifika dwar il-55 u il-56. Kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit 28 favur 19 kontra. Tajjeb, u din titneħa issa ngħaddu l-kompromess E favur kontra astensjonijiet għaddit. Paġna li jmiss kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddit. Paġna li jmiss Emenda 63 l-ewwel tgħid il-President. Ma favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. 64. Din hija f'żewġ partijiet il-vot mifru teneħi l-klim għaj more than 50% għal daqstan dawk li huma favur il-bqija tat test favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela allura jekk intom tivvotaw plas, ġifiri intom favur il-50% minnu favur. Kontra, astensjoniet ma ditx. Għal daqstan din taddi apparti il-bicċa IE more than 50%. ħamsa u sittin. Konta tinħares iktar l fil-lista tgħid il-President. Zgur l-65 ma tax? Le, oh, mela allora ser nifutaw dwarha 65 favur kontra assessjonijiet għaddiet. Seba u sittin. Tiegħi għal darbohra daw kolla li huma favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Employment paragrafu seba' favur kontra astensjonijiet ddiċ. 68 favur kontra astensjonijiet ddiċ. Test oriġinali b'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. u ukoll. Employment paragrafu 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Employment, paragrafu 16, favur kontra astensjonijiet għaddit. Employment, paragrafu 8, kontra, favur kontra astensjonijiet ċemen da 69 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 9, trid tagħmel verifika dwar id-69 Tajjeb, u se nagħmlu verifika dwar id-69. Iva, trid tara iswaba gbar. kbar tgħid il-President, hija xi ħaġa xi ftit stramba. Ġan Paul għandu subajħil kbir, tassew kbir. Għaddit. Employment paragrafu 9. Favur, kontra. Nistaw nifukaw dwar paragrafu 9 ta' employment favur kontra attenzjonijiet għaddiet. Employment paragrafu 10 favur kontra astensjoniet għaddit. Employment paragrafu 1 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess ġ favur kontra astensjoniet għaddit. Employment paragrafu 2 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 74 favur kontra astensjoniet għaddit. 75 favur kontra astensjoniet għaddit. 76 favur kontra astensjonijiet għaddit. 77 favur kontra astensjonijiet maddiet. Emenda 78 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess akka. Favur kontra astensjonijiet għaddit. 81 favur kontra astensjonijiet astensjonijiet. Hija mħawda għal-bicċa hawnhekk, mela allura niftħu il-votazzjoni elettronika dwar il-81. Has everybody voted? Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. 17 taqa. Kompromess i favur kontra astensjonijiet għaddit. Employment paragrafu Employment paragrafu 15 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 5 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 28, sibtu l-istess paragrafu ma' mhuwiex favur kontra astensjonijiet għaddit. Citations wieħed sa Test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. 5A ġdida favur kontra astensjonijiet għaddit. Citation 6 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddit citation 6a favur kontra astensjonijiet għaddit citation 6b favur kontra astensjonijiet għaddit 6c favur kontra astensjonijiet għaddit 87 favur kontra astensjonijiet għaddit employment l-premessa l-ġdida favur kontra astensjonijiet għaddit il-premessa l-ġdida, rapporter għal minus AA, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda sitta favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda seba favur kontra Jean Paul. Ejju narġaw nivvotaw emenda seba favur. Kontra, ta' għaddit. Employment BEP favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 8 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 9. Employment premessa C employment premessa ċe favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda d-dissa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa d-a ġdida favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 10-11 favur kontra astensjonijiet Għaddit. Allora mela din t-tneħħa. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Vot elettroniku fl-aħħar net. Votazzjoni miftuħa. Hang on, we're in the middle of a vote. Have you got a problem? What? Għadna f'nofs il-vot għandek x-problema? Tajjeb uż votazzjoni maluqa. Għaddiet Erbajn favur 2 kontra. Sur kampaj kellek xaġa xi tgħid? Jiena nixtieq nispjega il-vot tiegħi l-rapporter fi 30 sekonda aħna votajna kontra il-rapport ma tajniex kas il-progressi li kien hemm għaliex il-bidla f'paragrafu 18 ifisser li dan huwa kontradittorju għal dak li votajna l-ġimgħa l-oħra ġewwa Strasburgu. Għal daqstant il-Parlament qed jibgħat messaġġi kontradiċenti minn ġimgħa l-oħra u din mhix xi ħaġa tajba biex aħna li jihduna bis-serjetà u għalhekk aħna votajna kontra. Nittamaw illi dan ma jinfluenzax ħafna it-trilogi tagħna fis-CRD. Issa ser ngħaddu għal punt numru 8. Right, point nine. Okay. So it's point nine. Sir Nadu għal punt disa, tejt president goes through, we go directly here. Okay. Sorry. Here. To the end? Uh, no, uh, here. Okay. Here. Oh, okay. Is everybody with us? This is point nine. Punt disa, signori. L-ewwel votazzjoni hija votazzjoni blok fuq eh, it-test ta' kompromess kollu kemm hu. Dan huwa rapport tas Sur Binev fuq l-autentikazzjoni tal-munita tal-euro. Ser nivvutaw fuq it-test uh, ta' kompromess kollu kemm hu. Votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota: Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa ser nivutaw fuq it-test kif ġie emendat. Oh, no, we don't have to do that because the block vote's been carried. So can we now have an electronic vote on... Issa ser nadu għal votazzjoni elettronika fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva dawk favur. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. vota Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Vot wieħed kontra. Nifirħu l-sur Binev. Tajjeb ħafna f'roset jalla jkollna iktar votazzjonijiet ta' dan it-tip. Issa ngħaddu għal punt numru 10 Din hija mistoqsija orali għas-sessjoni li mista Strasberg fuq uh, il-mekanizmu ta' stabilità finanzjarja Ewropea. Nibdew bl-ewwel paragrafu dak favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Kompromess l-ewwel kompromess fuq paragrafu 2 favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Għal stant naddu għal Yeah, we do go on to paragraph. Iva, ser naddu għal paragrafu 3, tlieta tliet il-President favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tlieta A favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Erba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Erba A favur kontra astenzjonijiet naħseb li għaddiet imma ħjar niverifikaw. Niverifikaw erba' Kulħadd ivvota. Silvi għandek xi problema? Tajjeb il-votazzjoni għamaluqa u din għaddiet votazzjoni vot wieħed biss. Emenda erba b dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 5a favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 5b favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tajab ser nivvutaw b'mod elettroniku fuq it-test kif ġie emendat. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. U aħna qabilna, tajjeb, proset lil kulħadd. Issa ser naddu Naddu għal eh, l ta' opinjoni ta' sur xikluna l sviluppu l-potenzjal ta' xogħol tal-ekonomija sostenibli ġdida minn dawijiet favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess A favur kontra stenzjonijiet naħseb li għaddiet. Kien hemm min ivota xi ftit tard probabbilment. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 5 vot fit-tnejn l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet u t-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 7 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8, emendorali favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 7 favur kontra L-emenda orali kellna vot maqsum fit tnejn fuqha. Kulħadd qed jifhem Il-rapporter jista' jikkonfermalna li dan huwa minnu. Issa ngħaddu għal paragrafu 7 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu Emenda 10 dit il-President favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 10 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. U l-aħħar votazzjoni No. No, Got one more vote, no. I think. Okay. this is the votes closed and that is carried. Votazzjoni għamalu għaddiet tifirħu li rapporter u l votazzjoni dal-ħodu Ser tkun eh, l-abbozz ta' opinjoni ta' sur eh, Hans Peter Martin dawk favur ta' kompromess A kontra sanzjonijiet Divviċin ħafna daqsan niċekkjaw kompromess A. Klati vota? Votazzjoni għamaluqa? għaddit. Senaddu għal emenda 46 żewġ partijiet favur kontra stenzjonijiet ma' 10. Nivvutaw fuq tieni parti nistgħu iva, nistgħu nivvutaw fuq tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet. Nistgħu nivverifikaw b'mod elettroniku tieni parti? Kulħadd Vota Vota hija magħluqa? Ma ddiċ. Alla stant għanna għamenda 47 favur kontra astenzjonijiet nistaw niverifikaw 47 kieġobkom? għat t-vota, Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma tiġ. Allura ngħaddu għal emenda 48 daw favur kontra sanzjonijiet ma tiġ. Emenda 8 favur kontra s sanzjonijiet għaddiet. Kompromess B favur kontra Astenzjonijiet nistgħu niverifikaw kompromess B. La mela, tivvota? Votazzjoni għammaluqa għaddit. Naddu għal-emenda għamsin. Ma nistax insiba. Edha isfennet. Tajjeb, emenda għamsin. tas-sur favur kontra Tenzjonijiet għaddiet. Kompromess ċ favur kontra tenzjonijiet għaddiet. Emenda 53 favur kontra astenzjonijiet naħseb ma ddiċ jew nivverifikaw però. Kħat vota votazzjoni għamaluqa ma ddiċ. Emenda 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Menda 12 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 55 favur kontra Ejo niverifikaw menda 55 ekja joġobkom. Kolħat vota votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet vot jħed biss. Issa ser ngħaddu għal emenda 13 emenda orali din ukoll tieħu post il-vot maqsum fit tnejn le. L-ewwel votaw fuq l-emenda orali. Favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, telet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, raba parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 56 hija kompatibbli għal stanza għandna vot maqsum mill-ġdid l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet. Kompromess D dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Disa u ħamsin ferba partijiet l ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet. Nistaw niverifikaw it-tini parti jek joġobkom. Votazzjoni miftuħa. Għati vota Votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Telet parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddit. Raba parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 60 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 16 favur kontra astenzjonijiet. Nistgħu niverifikaw emenda 16. Kulħadd vota votazzjoni għamluqa. Ma ditx. Oġrin kontra 19 qegħdin. Għal daqstant tisana dwar l-emenda 61, vot maqsum fit-tnejn l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Naħseb li it tini parti għallu għallura taqa. Amenda 17 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 19 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 21 favur kontra stanzjonijiet mhix ċerta. Nistgħu nivverifikaw 21. Kat tivvota? Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. 21 favur 18 kontra. 22 favur kontra stanzjonijiet ma ditx. Emenda 23 favur kontra se verifikaw 23 ikki ġobkom. Kati vota, tjeni għamal uqa. Taqa. 21 kontra 21. Emenda 2, dok favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 24 favur. Le, 24 waqat, tejt il-President. Emenda 25, tliet partijiet, l-ewwel parti, favur. Kontra, sanzjonijiet ma' dietx. Nivuta fuq il-partijiet kollha. Reporter jogħġbok? Jiena nissuġġerixxi li ngħaddu għal tielet parti għal xi tini parti taqa. Tieni parti taqa flimkien mal ewwel parti, tielet parti allura dawk favur. Kontra. Stenzjonijiet. Ma ditx. Emenda 26 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 27 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 29 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 31 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 32 favur kontra stanzjonijiet maddiet. 33 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stanzjonijiet maddiet. Tini parti għal stan taqa. Emenda 34 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 35 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 36 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 38 ta' A 39 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 40 zewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 41 hija kompatibbli l favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 42 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 43 favur kontra stanzjonijiet maddiet 7 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 44 favur kontra stanzjonijiet naħseb ukoll għaddiet votazzjoni finali, snidu votazzjoni elettronika, l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni hija magħluqa. 42 favur. L-ebda stanzjoni ħadd kontra nifirħu l-rapporter. Hans Peter Martin nixtieq jitkellem ikk joġbok. Nixtieq nirringrazzjakom kollha ta' dan il-mod kostruttiv ta' kif kooperajtu. Nirringrazzja wkoll is-segretarjat tax xogħol eċċellenti f'ħin daqshekk qasir. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi lil kulħadd. l lura wara nofsinhar